Iva, il nis et eh, jajdu li għalaqlu, eh, imma ma importanix eh, il-membru għarranevoli tal-FDD kienet l-elezzjoni fuq demokrazija parlamentari. Imma jekk persuna jajat li fasċist, mela inti biss il-linja mek. Jina, niskuza ruħi ma'kom ma nafux bismu, imma 214, imma et nistenna jena apologija jena inti ġifiri ġena konsidrati pala fasċisti. Miss Bagin? Sinra Bagin, nadilek il-mikrofonu e, jidispeċini għal l-offisa. Aħna u koll e, e, kemm il-darba għajtulna faxisti u Iva kena minn għal li maħna persuni bxejn. Umbat, mija wieħed u disajna miktub jekk ikun hemm sospensjoni tal-seduta fuq talba tal-grupp politiku dan il-vot irrid isir immedjatament għalhekk mhux wara sospensjoni ta' 30 il-minuta ma ma importax għax lan tagħna ma kienx li nissospendu is-seduta u speċjalment fuq tema daqshekk importanti pal Burundi aħna verament konvinti bl-importanza kbira ta' dan is-suġġett tantu hekk li kien hemm preżenti eh, ħam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 ta' bilħaq dak li ġara regola 191 and point of order addizzjonali sinjura point of order. Hmm, Signora President. Signora President, niskuza ruħi miak, Jiena eh, bħal kollegi tiegħi jiena ma nishtiqx eh, li nħallu taddi li eh, id-nies qalulna faxxisti. U qed nitkellem dwar ksur tar regoli tal-artiklu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 Iva, qed nitkellmu dwar kwistjoni ferm importanti, nixtieq nitlob lill membri kollha onorevoli sabiex jkun jiddu paċenzja b'xurxin jissimmaw lil xurxin jissimmaw lilu wkoll sabiex ngħidilkom x'ġara fil-plenarja. Dawk il-membri li forsi interessati f'dak li ġara b'referenza mar-regola mija wieħed u design il-point of order addizzjonali Iva. You have the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 iżommu it-talba ta'kom nissospendu seduta jekk iva mela ħan nivvotaw fuq il-possibilità sospensjoni. Il-membri li talbu għal sospensjoni ta' seduta dawk li jixtiequ jivvotaw favur Sur Wolf inti tixtieq tressa punt. Okay. You don't want the vote to happen. Okay. Ma tixtieqx li l-vot isir. Signora President, tismani, donnu il-mikrofonu tiegħi mhux qed jaħdem, tista' tismani tajjeb Iva. you wish to hear what I want to say? Tixtiequ tisimaw dak li nixtieq ngħid jiena jew le? Okay. Madam, I can... Senior President, ħanibqa' hawnhekk bil-wieqfa sakemm nkun naf li tista' tismani. Mela, kif inti tlabt taħt regola 191, iva minna din it-talba f'din l-awla meta kienet battala, nittama li eh, iva intkom eh, kontetutu kosti xorbu bl-emails imma bit-twitters ġejtu għawnek hemm din ir-regola. Sinur, inti tixtieq titkellem floki? Jiena nista' nieqaf hekk kif qed niġi e kifem daqsek interazzjoniet, Membru onorevoli, jekk joġbok, kompli il-membru onorevoli għandi kompli bl-intervent tijaw. Alex, Sinjura President, mela, em din ir-regola, ċara, esprimejnija u Alexa biex inkunu ċari għal-membri f'din l-awla din regola tajt li taħt ir-regola seduta tista' tiġi sospiża jew magħluqa waqt dibattitu. Konna aħna qegħdin waqt dibattitu jekk il-Parlament jiddeċidi fuq proposta mill-President jew inkella talba mill-grupp politiku. Għalhekk kien hemm talba mill-grupp politiku din il-proposta jew talba ħat titressa għal vot minnu fieħ. Għalek aħna tlabna li dan il-vot jisir minnu fieħ. Il-vot ġi sospisa 30 minuta. Għalek pala konsekwenza l-grupp tana kollu kemmu issa ħajmur jikkonsidraw għal sijat li ġejjin jekk aħna inħossu li għanna nġu lura u nerġaw nres u din il-mozzjoni lilkom. Getting the legal implications of it qed nikkonsidraw aħna l-implikazzjonijiet legali, ħanaraw jekk ikun hemm ksur tar-regola li sunjuri jien qed narrafkom li iva forsi ħaniġu ma nafx id-disa xi ħaġek għalhekk jiġifieri forsi l lura jew le għalhekk Sinjora President iħdu parir legali ħanamlu dana skont ir-regoli ta' din l-awla, għalhekk ħan nirtiraw il-mozzjoni, ħan nerġgħu nikkonsidraw il-proċess, u mbagħad nerġgħu niġu lura iktar ta'. Kasana Mr. Wolf. Mielut. Grazzi ħafna, Sur Wolf. Għalek mela biex ma nġiġ interpretata ħażina, jiena sospendejt is-seduta plenarja interrompejt is-seduta peress li kena ħafna kaos, ħafna iktar minn issa, ħafna kaos f'din l-awla. U għalek jiena ħadd id-deċiżjoni bidrit li għandi bħala President. Sinjura, jekk joġbok, artiklu 22. Nixtieq nitlobkom sa biex ma toġġux iċċemplu fil-plenarja, tridu tisimgħu. Għax jek le mbagħad għandna nitlef il-konċertazzjoni għalhekk mela ħan votaw aħna dawk li jixtiequ jikomplu bid-dibattitu għaj jivvotaw iva dawk li jixtiequ jissospendu id-dibattitu għaj jivvotaw le. Niftaħ il-vot. Mindenki követhet el hibát, én is hibát követ. Kulħadd jista' jieħu żball, jiena wkoll ħadd żball. Nishti mela nitkellem dwar iċ-ċirkustanzi għalhekk jekk joġobkom ħudu naqra paċenzja bija mela. Ħa nerġa' nispjega iva u le qed nitkellmu dwar is-sospensjoni, qed nitkellmu dwar sospensjoni ta' dibattitu għalek il-vot huwa bil-kontra li jien indikajt. Sinjura President, xsibt li jiena li jinti ħati u għosjajt membru il-President issa tajt nasib li aħjar ħaġa li tista' tagħmel meta tieħu żball li tammet li jagħmel żball.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 dwar id-disa ta' filixija li terġa tiġi u tressaq l-istess ideja le mhux se nerġa' opportunita opportunità oħra nalqu issa dil-kwistjoni. Issa se nadi l-mikrofonu l sinjura Valenciano għal 3 minuti għandek point of order. Valenciano, you have the... Signora Valenciano.